Κυρίες και Signori, bis-sessjoni tagħna il-minuti tal-laqa tal-bieraħ issa tqasmu. Jiena nixtieq nitlobkom, nistaqsikom jekk għandkom xi osservazzjonijiet. Għalhekk il-minuti ġew approvati. L-ewwel punt id-diskussjoni konġunta